din il-ħatra wkoll. Issa li l-spiega bil-miktub li ħan semmi issa kienet iffirmata mill-maġġoranza tal-membri tal-Parlament il dikrazzjoni bil-miktub numru 32 tas-sena 2012 u tnax dwar is-Sena Ewropea sabiex aħna nippruvaw dejjem sibu bilanċ bejn il-ħajja Eh, tal-familja u l-ħajja tax-xogħol, is-Sinjora Marian Marian Harken, is-Sinjora Elizabeth Morin Cartier u Robert Angelilli u Jutta Steinruck resqu din id-dikjerazzjoni di tkun ippubblikata fil-minuti. Il-Kumitat tal-Budget fil-fatt ressa